u id-dokumenti li adottajna għedin hawnhekk hawn minu kontra. Le, mela allura il-minuti ma adottati. Issa, skont artiklu 4 tal-regoli tal-proċedura, l-Parlament Ewropew